rizultat ta' rizoluzzjoni fuq il-Belarus eh, li ġiet imresqa mill-Unjoni Ewropea li ġiet adottata aktar kmini din is-sena. Grazzi. Grazzi, Signora Malmstrom. E, Debattitu fuq eh, dan il-punt fuq il-Belarus issa huwa mitmum nivvutaw wara li nalqu iż-żewġ dibattiti oħra li baqalna. Imess issa il-punt tal-Sudan, is-sitwazzjoni fil-Kordofan fisfel u fl-istat tan-Nil l-Iżraq jiftaħ id-dibattitu s-sortana. Um, despite South Sudan's Minkejja l-indipendenza tas sudan tisfel, hemm ħafna tensjonijiet xort waħda bejn it-tramontana u n-nofsinhar li qegħdin jifukaw fit tlet toqsma l-Kordofan tisfel kif ukoll Abjej u eh, u hemmhekk hemm ħafna wkoll provvisti ta' ilma hemm ħafna taħlit etniku illi qegħdin jgħixu f'dawn ir-reġuni bejn il-Montani Ruba u Kartun u fil-fatt aħna nafu illi għandna dispożizzjonijiet speċifiċi għall-istat ta' Blue Nile u għal-Kordofan tisfel sabiex aħna nippermettu li dawn id-distretti kun jistgħu jiddeterminaw il-ġejjini tagħhom. Iżda il- il-gvern li huwa favur il-kortun tal-Kordofan fil-fatt qiegħed jippermetti li l-armata l-forzi armati tas-Sudan jistgħu jinvadu li wassal għal ħafna ċaqli u spostar ta' ħafna nies minn dan id-distretti. Il-grupp tagħna fil-fatt jikkundanna il- violenza li tisir bħalsa fl-istat tal-Blue Nile u l-President Bashir u il-reġim tiegħu għandhom mill-ewwel issa jiddikjaraw waqfin mill-ġlied ħalli waqfu dan it-tixrid tad-dem kartun u koll għandu jonra l-obbligi tiegħu u l-ftehim li huwa firmatarju tiegħu tas-sena 2005. Aħna nafu koll li il-ġnus maquda kif ukoll il-President ta' din il-Kamra għandhom jikkundannaw din il-vjolenza. Din il-vjolenza territorjali edha d-dajja fix-xogħol kollu li għamlet il-komunità internazzjonali jista' jkun li qed naslu għar-riskju li hemm gwerra ċivili għal darbohra bejn nofsinhar u it-tramuntana. Grazzi ħafna sajmis is-sur Tavares. Grazzi ħafna. Fis-Sudan, is-Sudan tisfel dan l-aħħar dikjara l-indipendenza tiegħu. L-istorja ta' dan il-pajjiż kienet diffiċli ħafna u kif qal is-Sur Tanok kien hemm ħafna tbatija kemm fil-frontieri f'dan il-pajjiż kif ukoll minħabba il-konflitt illi kellhom dejjem mat tramuntana. Naturalment, Aħna nafu li dak li aħna din għek u huwa ksur kontinu ta' drittijiet tal-bniedem li huma pjuttost normali minħabba r reġim ta' Bashir. Dan mhux l fqar reġun madwar id-dinja u dak li għandu x'jaqsam il kondizjoni tal-ikel u kondizjoni toħrajn ta' għajxin għan-nies u wieħed mill-ar madwar id-dinja u minħabba l-imġiba tal-ġirien ta' dan il-pajjiż is-sitwazzjoni tan-nies li jgħixu fis-Sudan t'isfel qiegħda tmur għall-ar. Is-Sudan t'isfel irridu nsaqsu lin-nies tagħhom jekk huma jafux il huma dipendenti. L-art ma tiswa xejn f'dan il-pajjiż U minkejja li hemm ħafna rizorsi naturali li jistgħu jinstabu fis-Sudan t'isfel, aħna rridu naraw ma jkunx hemm esploitazzjoni ta' dawn ir-riżorsi min-naħa tat-Tramuntana. Mis-Sudan t tramuntana aħna rridu naraw li huma jistgħu issa jkunu f'pożizzjoni li jgawdu il-pajjiż indipendenti tagħhom u jgawdu lill-art tagħhom. Fl-Unjoni Ewropea aħna s-soltu nreġixxu għal ksur ta' drittijiet tal-bnidem u ħassa li ħna ma nistawx nieħdu għazzeri b'mod iktar kredibbli. Naħseb li forsi għandna bżonn din is-sistema preventiva, speċjalment dak li għandu x'jaqsam dawk il-pajjiżi fejn il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem huwa pjuttost endemiċi. Din hija xi ħaġa li hija pjuttost eh, traġika anke f'dak fil-każ tal-pajjiż tas-Sudan t'isfel mis sitwazzjoni ma tapplikax biss is-Sudan tisfel iżda għar-reġjun kollu kemm hu. U l-Ewropa u l-pajjiżi Amerikani hija ħasra sfortunatament ma jistgħux jagħmlu iktar sabiex jistabilixxu qafas għal xi tip ta' stabbiltà. Sadattant aħna dak kollu nistgħu nagħmlu huwa li nagħmlu dak kollu nistgħu u forsi fil-ġejjin naħdmu iktar bil-prevenzjoni milli bil-kura. Ningrazzjak. Grazzi ħafna, Sir President. Il-dikjerazzjoni u il-referendu tas self-determinazzjoni tas Sudan tisfel jistaw jiddikjaraw li jistakunem dan il-periodu ta' kalma f'dan il zona U aħna rridu naraw li nippruvaw insolvu dawn il-problemi bejn dawn it-tnejn minħabba l-importanza strateġika taż-żejt f'dan ir-reġun. Aħna nafu li dawn it-tessjonijiet huma diffiċli ħafna u dawn il-popli fil-fatt din ibatu minħabba l-strikes mill-ajru u kif qalu l-Amnesty International dawk li qed jipprovdu prinċipalment lil dawn ir-reġun huma l-Belarus, ir-Russja, ċ-Ċina, l-Stati Uniti u l-Ukrajna, aħna ma nistawx nimmaġinaw kif dan jista' jgħin ir-relazzjoni diplomatiċi u jgħin li dawk li qed mill-ġlus Magħquda sabiex ikomplu dejjem b'xogħolhom aħna nittamaw illi fil-fatt aħna ngħaddu issa għall fatti. Grazzi. Grazzi, Sur President. Din ir-riżoluzzjoni hija riżoluzzjoni politika ħafna. Fil-fatt dak li huwa mistur wara il-konflitti li qed iseħħu bħalissa huwa problemi li ma ġewx um, maqbula miftejmin fil-terms ta' Comprehensive Peace fil-2005 fil-2005 ħnadna li qabel ma ngħaddu għall-indipendenza tal-Sudan tisfel li kunem uh, eh, elezzjonijiet ġenerali li kunem referendum fin naħa tisfel tas-Sudan dan sar f'jannar ta' din is-sena imma qabel dak Kien hemm ħafna problemi oħra li kellhom ikunu eh, solvuti. Jien mhux qed nitkellem dwar l-idea tal-qsim tal-żejt, tal-munita, ta' drittijiet tan nies tan-naħa ta' fuq li eh, eh, qegħdin fin-naħa tisfel u versa, kien hemm bżonn illi jiġu ċarati il-frontieri minn da kollu ma sar xejn aħna tajnihom l-indipendenza fis-sud tas-Sudan, fil-naħa tisfel tas-Sudan, u ħadd ma seta' jaqbel. Aħna ma nistgħux u ħadd ma jagħmel nagħmlu progress fuq dawn l-affarijiet qabel ma jkun hemm referendum fabej, qabel ma jkun hemm żewġ konsultazzjonijiet popolari li kellu jsir fil- eh, naħat isfel tal-Kordovan u l-istat tal nil l-Izra u pressjoni politika tal-komunità internazzjonali biex insolvu dal-problemi iva batem l-armata, armata armati li ma jistaw xieġu kontrollati faċilment l-armata tal-SPB li mhux li mhijiex armata eh, koerenti. Fuq l-ICC u fuq Bashir, ovvjament aħna tlabna li ICC eh, eh, tiħu l-azzjoni li għandha tieħu u li Bashir jider qudiem din il-qorti. Hemm ħafna affarijiet li rridu jisiru. jsiru. Grazie ħafna, Signora Ireland. Grazie ħafna sur President il-ġlida bejn l-Forzi Armati tas-Sudan u n-nies tal-Istat tal-Brunaj issa waslu għal fatt li issa kien hemm 250.000 persuna li kellhom kienu spostati. Aħna nafu wkoll li Matul it-tieni gwerra ċivili mill-1983 sas-sena 2005 huwa stmat li kien hemm 2.5 miljun persuna mis-soċjetà ċivili li tilfu ħajjithom ħafna minnhom minħabba il-ġuħ u n-nixfa. Aħna nafu illi dan il-prezz tal-prezz umanitarju fil-fatt għandu jkun prevenut kemm jista' jkun u għal raġuni jiena nixtieq nappoġġa talba sabiex ikun hemm waqfien il-ġlied kif ississi nippruvaw insibu soluzzjoni politika għal dan il kunflitt u nippermettu li jkun hemm aċċess għal għajnuna monetarja sabiex ngħinu l dan il-popolazzjonijiet fil-Kordofan t'isfel u fl-istat tal-Blu Nile. Grazzi ħafna Sessur Pereira. Grazzi ħafna, Sur President. Kif eh, jista jara kulħadd huwa tajjeb ħafna li aħna qed nirġibu aħbar tajba min-naħa tas-Sudan u għal raġuni hemm bżonn li nieħdu pożizzjoni dwar din is-sitwazzjoni. Xift il-ġimgħat ilu l-indipendenza tas-Sudan tisfel insejnija minħabba il-vjolenza li kien hemm f'Kordofan tisfel. Jien qed nitkellem fuq eh, il ġlied violenti li kien hemm f'Ġunju u kif kien iffirmat fil-fatt il-ftejjim fir-reġjun kien hemm ukoll ġlied fil-Kordofan tisfel u fl-istat ta' Blunajna hekk jidher illi jisna nagħmlu pass il qoddim u tnej lura u għalhekk jidrilna illi l-awtoritajiet kollha f'dan ir-reġjun ma tantx għandhom kredibilità fajnejna Jiena nixtieq li naqgħod ma' dawk il-kollegi li appellaw lill president eh, Bashir li għandu jkun għandu jidher qoddim il-Qorti Internazzjonali Kriminali. Jiena naħseb illi il soluzzjoni militari għandha tkun eskluża għal din ir-raġuni jiena kont pjuttost li rajt illi l-Parlament tas-Sudan għazel l-alternativa militari minħabba li nasab li dakwa propju dak li aħna rridu nevitaw. kretz ħafna. Kretz ħafna sa Sinjura Esaja li ħad titkellem fis-sem l pp Sur President, Aziza, Kummissarju, bosta organizzazzjonijiet eh, internazzjonali din jgħidu li hemm ħafna nies li ħarbu minn dawn ir-reġuni biex imorru fil-pajjiżi ġirien. U aħna għanna bosta gruppi tal-SPLM li qed jiġġieldu mal-Forzi Armati tas-Sudan u għad raġuni jina nixtieq li ngħid li hemm madwar 200,000 200.000 persuna li fil-fat daħlu fl-Etjopja li qed jaħarbu mill-gwerra, m'għandhom xejn xieklu u m'għandhomx fejn joqogħdu l-qas taħċiġ ehm, jiskennu. fil-Kordofan tisfel dan il-bombardament il-ħin kollu qiegħed iġilet dan l-ispostament tan-nies u eh, dak għandu xieqsam mis-Sudan jiena naħseb illi issa hemm bżonn li jkun hemm analiżi tajba tad mod ta' kif mixja l-proċedura jekk din mhijiex possibbli importanti li fuq il-livell internazzjonali issir din l-analiżi. Ningrazzjak. Grazzi ħafna wara li osservajna l-elezzjonijiet eh, f'Kartun fl-2010, jina jiddispjaċini ngħid li m'iniex sorpriża bil-fatt li qed ikun hemm ħafna iktar violenza f'dawn l-istati u l-invażjoni tal-Forzi Armati tas-Sudan. Fil-komunità internazzjonali, speċjalment fl-Istati Uniti, l-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Ewropea, l-kol kemm huma għalqu għajn waħda meta il-President Bashir kien mistieden sabiex jidher qoddim il-Qorti Kriminal Internazzjonali. Dan għandu jaċċetta responsabilità għal għal dak li għamel. Ħafna minn dak li qed ikun rekomendat mir riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew jagħmel ħafna sens, iżda jiena għandi dubji tiegħi kolli ngħidu da. Għandi dubji dwar il-progress li jista' jkun mistenni dwar riżoluzzjoni ta' dan il- ta' dan il fil-fatt. Hemm bżonn li jkollna soluzzjoni politika inkella jekk ħanqogħdu nibqgħu ninvestu ħafna fil-medjazzjoni. Grazzi għal nies bħal ta' Bombaki jien ma naħsibx li ħanimxu imkien. Ħanibqgħu fiex aħna. Grazzi ħafna. Issa Sur Paxka. Grazzi ħafna. Grazzi l Signor Kommissarju wkoll. Aħna dan l-aħħar assorvejna wkoll is-sitwazzjoni ma nalebda l-iżjonijiet u aħna naħsbu li hemm bżonn li jkun hemm paċi fl-aħħar f'dawn ir-reġuni xilhom għaddejn wisq bil-gwerer u bil-ġlied. L-abej għada huwa reġun li għadu miftuħa l-issa l-anka l-invażjoni d-raġuni għandna naraw illi nagħmlu l analizi li hemm bżonn. Aħna qegħdin naraw li f'dawn ir-reġuni meta jkun hemm konflitt armat dan qed ikun qed isir bil-bikmand min-naħa tal-President. It-tortura, n nis li jinħatfu jinżammu l-ħabs dan mumiex bizzet sabiex nesprimu kem etibatu n-nis. U bżon bżonn illi aħna flimkien mal ġus maquda l-Stati Uniti u organizzazzjoni internazzjonali oħra rridu nkomplu nappoġġawhom fuq livell ekonomiku nimponu ħafna iktar pressjoni ħalli bekk niżguraw illi huma jonoraw il-ftehim internazzjonali ħalli bekk nkun nistgħu nigarantixxu li dawn in-nies jistgħu jgħixu fil-paċi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sir Robert Myers, sa Grazzi ħafna, Sur President. Fil-bidu ta' settembru il-Gvern ta' Sudan għal li dikjara stat ta' emerġenza u kien hemm iżda ħafna iktar ġlid bej il-forzi armati u nikarga jina nista' ngħid li fil-fatt ħafna nies li jett uh, ikunu spostati wkoll u anke l-Etjopja. Importanti ħafna li l-Unjoni Afrikana fl-aħħar taħdem flimkien mal- Qorti Internazzjonali Kriminali minħabba li bekk aħna nistgħu nigarantixxu il-rispett tad drittijiet tal-bniedem aħna għandna bżonn li inwaqfu l-impunità speċjalment għal dawk li huma ħatja għal dawn ir-reati ta' gwerra. Is-sur Bashir, il-President Bashir, għandu jkun l-ewwel wieħed li huwa ħati Għadan kollu. kollu. Apparti jekk ma jkun stat ta' dritt dan ir-raġun zgur li ħajibqa' ifalli, ħajibqa' stat fallut. Ningrazzjak. Vielen Dank, Herr Obermeier. Grazzi ħafna Sur Obermeier, semis li sur Kelly. Grazzi ħafna Sur President. L-Amnesty International kienu għed jgħidu li gvern tas-Sudan prova jipprova mill milli il-soċjetà tkun taf x'qed jiġri il-komunità internazzjonali m'għandix tibqa' d-dawar wiċċa iżda għandha tħares lejn dak li qed jiġri u nindirizzaw dak li qed jiġri. Aħna rajna illi il-paċi fil-fatt għadu ma jirranjax f'dawn il-pajjiżi u fl-1921 kien diġà notat li hemm problemi f'dan il-pajjiż u dan il-persuna stess kien maqtul ftit wara. Il-fatt li Kordofan tisfel għandu ħafna mir-riservi tal-ħadid dan ifisser li dan il-konfrontar ma ta' jkun ħafna iktar diffiċli sabiex jitwaqqaf. Iżda ħna xorta waħda għandna nipprovaw natu u niggarantixxu paċi lil dawn in-nies li jgħixu f'dawn ir-reġuni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna is-Sinjura Senishin. Sir President, fil-kontest ta' din ir-riżoluzzjoni hemm żewġ aspetti importanti ħafna rridu inħarsu il-popolazzjoni ċivili minn bombardamenti ħafna minn dawn il-persuni qegħdin jaħarbu minn djarhom jgħixu f'kondizzjonijiet tal-wax, m'għandhomx fus, ikel, u dinja dan huwa rejat kontra l-umanità li rridu nwaqfuh. Il-Kordofan ta' nofsinhar għandu bżonn urġenti ta' għajnuna uh, mill-istati mill tagħna mill-NGOs, eċċetera, sabiex ikunu u hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa sabiex li kell jaslu jaslilhom 200,000 persuna u 70,000 eh, mara u tfal għandhom bżonn ta' għajnuna urġenti, hemm bżonn ikonna mezzi biex nagħmlu dan. Ridu kol naraw li hemm eh, prezenza ta' osservaturi indipendenti u naraw li dritt tal-bnedem ikun irrispettat. Għamil bizzejiet. Aħna għan snin twal fil-parlament għan nitkelmu dwar is-situazzjoni fil-Sudan tisfel fejn hemm maġġoranza kbar kbira ta' Kristjani. Għal snin issa huma kellhom meħabtu wiċċhom ma' avvenimenti korra ħafna l president Bashir huwa responsabbli parzjalment għal dan. Minħabba dak eh, li huwa ġenoċidju, stupru u ġuħ kbir. U għalek. Ma milsew il-President Erdogan ta' Turkija fejn huwa qal illi huwa ma jistax huwa mhux qed jara li hemm ġenoċidju mhux pal-medda ta' każa, naħseb li din hija xi ħaġa frivola u mhix xi ħaġa illi jgħida persuna li jrid jitol fl-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew irrid jappoġġa lin-nies fis-Sudan t'isfel u l-Unjoni Ewropea trid tgħin lil dan l-istat flagellat biex tiggarantilu futur sikur. L-Onorevoli Gering Dodberg. Thank you, Mr. President. Grazie, President. Jina nishti nesprimi tassib kbir tiegħi dwar il-ġlied fil-istat ta' Nil l u nofsinhar tal-Kordofan li beda fl-ewwel ta' Settembru bejn l-SAF u l-forzi tal-Moviment tal-Liberazzjoni tal-Poplu Sudanis. Dawn it-tilwimiet u dawn il-ġlied kienu brutali ħafna. Ir-riżultat wassal għat-telf ta' ħafna ħajjiet innoċenti u spostamenti ta' ħafna persuni. Għedin naraw l-ħtieġa kbira biex nizguraw li tasal għajnuna umanitarja għandaw li huma affettwati minn din il-violenza. Hemm bżonn ukoll ta' negozjati bejn in-naħat il-qed jiġġieldu biex niżguraw paċi u stabilta. Arranġament politiku issa huwa importanti għal pajjiż u għalhekk irridu nisħu dwaru. Bħala membru ta' din il-Kamra jiena nappella żewġ naħat biex jifqu jkunu ostili lejn xulxin iwafqu il-vjolenza jiena nappella lil dawn u l-komunità internazzjonali biex jieħdu il-miżuri kollha xirqa biex jiżguraw il-protezzjoni u salvagwardja fil-konfront ta' ċittadini kollha tas Sudan. Grazzi. Grazzi l-onorevoli Kretu. President Komissarju, sfortunatament id-disa ta' Lulju rajna twelit ta' stad ġdid fl-Afrika. Iżda dan ma kellux jaqsam ma' era ġdida ta' paċi, 200.000 persuna tilfu ħajjithom jew djarhom minħabba l violenzi dejjem jistiedu. nuqqas ta' għajnuna umanitarja l-Kordovan ta' Nofsenar u l-istat ta' Nil Izraq traġiku. Par ma jgħid ir-rapport tal-orti ta' drittijiet tal-bniedem rajna li l-forzi ta' Kartum kisru il-konvenzjoni u ma tawx kas l-istatus tal-personal ta' Nazzjonijiet Uniti. Ksur pal dan tal-liġi internazzjonali ma jistax ma jiġix ikkastigat l-iktar minħabba illi dawn l-affarijiet huma reati tal-gwerra u reati kontra l umanita jina nemmel ewwel priorità tkun illi nwaffqu il-ġlied u natu lajnuna meħtieġa lill poplu ċivili il-rajna l-President ta' South Africa għamel xi ħaġa li tagħti l-opportunità għal soluzzjoni paċifika jekk il-żewġ naħat ikunu jridu ovvjament. Kellem li miss. Sur President, grazzi. dan il-konflitt u eh, l-aggressjoni tal-gvern tan-naħa ta' fuq fuq il-gvern tan-naħa tisfel irridu natu attenzjoni partikolari lis sitwazzjoni traġika tal-popolazzjoni ċivili li m'għandhomx aċċess għall-ikel, għall-ilma u s-sitwazzjoni edha iktar qar għaliex dawk li jridu jgħinu għom il-dawn in-nies ma jistawx ikollhom aċċess għal dawn il-persuni f'diffikultà riservi illi jen fil-pajjiż waslu eh, biex jispiċċaw il-popolazzjoni ċivili ma tistax tieqaf waħedha kontra dawn il-bombardimenti u għandhom bżonn najnuna il-persuni responsabbli ta' ħruxija ta' dawn il-konflitti. Rridu jinżammu responsabbli. Aħna għanna nżidu s-saħħa tagħna l-għajnuna tagħna sabiex nieqfu kontra dawn il-konflitti. Grazzi l-Onorevoli Rekka. Sudanista ei le tuonut ra- Grazie, President. Sudan tisfel huwa l-iktar pajjiż ġdid fid-dinja, iżda l-indipendenza tiegħu ma waslitx għal paċi fil-territorji tal-frontieri rajna l-bombardamenti ta' bosta popli u l-użu ta' mini tal-art fost l-oħrajn. Ila naħseb illi dan juri illi il-President Bashir ma jriċ illi kunem soluzzjoni paċifika għal dawn il-kwistjonijiet. Protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem hija dmir ta' kull pajjiż anke matul konflitti armati għal din ir-raġuni servizz stazzjoni esterna Ewropew rrit jagħmel jalmu tiegħu biex jiżgura illi ikun hemm soluzzjoni paċifika illi tinstab. Fl-aħħar dar ta' dan ir-round l-Onorevoli Kutax. Mulzumesk, domnule președinte. Grazzi ta' sew, President. Kif stajna basru l-proklamazzjoni tal-indipendenza fil sudan tisfel ma waslitx għal stabilta politika iżda bdiet bosta konflitti ċivili li jeddu il-paċi u sigurtà fir-reġjun hemm sfidi kbar illi jistgħu jkollhom effett domino fuq il-kontinent. Tensjonijiet reġjonali jagħmlu r ruol tal-Unjoni Afrika aktar diffiċli biex timmanġġa l-kriżi li l minn dawn l-affarijiet l-iktar ħaġa importanti hija s-sitwazzjoni umanitarja għaliex dan il-konflitt wassal għal sitwazzjoni diffiċli marbuta mal-provista tal-ikel. Nazzjoni Uniti ma tistax tibba din l għalix għaliex organizzazzjonijiet umanitarji qegħdin jiġu imxekla. U għalek aħna irridu nappoġġaw, irridu nitolbu għal aċċess immedjat ta' l-aġenzijiet li jagħtu għajnuna umanitarja biex nevitaw li jmutu aktar ċivili. Grazzi. Is-sur posel tandu blue card. Tixtieq taċċetta? Iwa, hekk jogħġbok. Skużani, konser nistaqsi jekk huwa jaħsibx jekk inxira illi is-Sudan tisfer najdu illi huwa fallut issa miflok natuħ opportunità u nappoġġawh. Il-kutax. Onorevoli Kutax. Grazzi, grazzi sul postel tal-mistoqsija tiegħek. Le, le, jiena ma nemmen xek, jiena dan matux. U ma naħsibx li tajt nifhem hekk. Jiena favur li nagħtu opportunità, nagħtu ċans lil Sudan tisfel, grazzi. Il-Kummissarju, inti ser tatija opportunità li Sudan tisfel iwa, jiena nittama lil kol ser natu ċans. Eżis membri, grazzi tal-li tkellimtu dwar situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Sudan tisfel l-iktar dwar nofsinhar tal-Kordofan u l-istat tanni l-Iżraq. Anke jekk dan id-dibattitu kien dwar is-Sudan in ġenerali, aħna rridu nuru illi gwerra mingħajr ġbijat mhijiex gwerra minn sija. Il-gvern qed jirrestringi l-aċċess umanitarju. 50,000 ċittadini telqu minn djarhom u 200,000 ġew mill-quta mill-kunflitt ġewwa Kordofan dan l-aċċess, restrizzjoni għall-aċċess qed jagħmilha diffiċli biex nkun nafux qed jiġri fuq il-post u biex nibatu lajnuna ftit tal-ġimgħat ilu l-Kummissarju tal talbet għall aċċess umanitarju biex dan jizdiet, u biex in-Nazzjonijiet Uniti tkun tista' taqdi dmira fin-nofsinhar tal-Kordovan u dan japplika wkoll għall-istat tan nil-Iżraq. Minkejja l-limiti illi kellna xi assistenza qed tingħata l-iktar għaliex kien hemm pożizzjonar minn qabel tal-lajnuniet u kontribuxxiet in-Nazzjonijiet Uniti. Din natu 100 miljun euro u żidna 40 miljun euro mir-riserva tal-lajnuna ta' emerġenza dan l-infurzar serjen biex tintbat lajnuna fiż-żewġ naħat ta' Sudan kif ukoll fl-istat tani l-Izraq nofsna tal-Kordofan violazzjonijiet severi ta' drittijiet tal-bniedem edin iseħħu hemm rapporti dwar bombardamenti blajru mill-forzi armati ta' Sudan, ħtif ta' forzi ta' sigurta, detenzjonijiet u kol til immirat. Dawn huma rapporti ta' tħassib kbir. Hemm rapporti ta' oqbra tal-massa, distruzzjonijiet ta' djar u kol sakkeġġi użu mhux proporzjonat ta' forza u nuqqas ta' distinzjoni bejn miri militari u miri ta' poplu ċivili. Ħafna minn-nies huma mirati minħabba l-affiljazzjonijiet etniċi tagħhom. Aħna qegħdin nippruvaw ntaffu s-sitwazzjoni l nazzjonijiet Uniti għamlet stqarrijiet dwar din il-vjolenza u ħeġġet lin naħat biex isibu soluzzjoni Signora Marstin qed titlob biex il-forzi ġewwa Kartum jibgħatu l-istess messaġġ. Aħna qegħdin nikkoordinaw ukoll mal imsieħ bewlenin l bħall-Unjoni Afrika, in-Nazzjonijiet Uniti u l-Istati Uniti biex ikun approċċ uniku. Aħna nappoġġaw l-isforzi ta' medjazzjoni mill-Presidenti Mellis u Beki. L-istabilità fin-naħa tal-frontieri hija importanti għall-Unjoni Ewropea biex ikun hemm relazzjonijiet tajbin ta' viċinat bejn iż-żewġ Sudans iżda l-istabilità u sigurtà ma tistax tinkiseb mingħajr protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u demokrazija. Grazzi, grazzi Kommissarju. Dan is closed and we will take the votes right after we finish. Nivvotaw fuq dan wara l-inlestu l-aħħar punt fuq l-agenda tagħna llum il-punt dwar l-Eritrea mod